Guillermo Farinas is an edit. Guillermo Farinas huwa ġurnalist indipendenti u kien lest jissagrifika u jirriskja s-saħħa u l-ħajja tiegħu bħala mezz ta' pressjoni sabiex ikun hemm tibdil f'Kuba. Uża s tal-ġuħ sabiex jisfida nuqqas libertà tal-kelma f'Kuba u kienet iġorri tama għal daw kolla illi għandhom għal album il-libertà u l-drittijiet ta' bniedem. Nittama li nkun nista' nipremja hawnhekk fi Strasburgu f'Deċembru li jkun moment importanti ħafna l-Parlament Ewropew u għal priġunieri kollha f'Kuba priġunieri ta' kuxjenza u jiena sinċerament nittama illi flimkien ma' Guglielmo Farinas u uh, Ladies in Whites dama Blanco li rebħu l-premju Sakharov fl-2005 kunu jistaw kol jiġbru il-premju Sakharov fawnek fizikament. U kol ċana prosat li l-kandidati kolla mill-perspettiva tal-sentimenti tagħna fuq drittijiet tal-bniedem u ġlida eh, favorijom madwar id-dinja. Għalhekk nixtieq nifraħ il-kulħadd Pero kena għazla, sfortunatament, u xtaqt nisħa illi għanna ħafna rebbiħa madwar id-dinja u aħna nappoġġawhom il-kol. Ejja nirrepetu għal darba grazzi ħafna. Oh. Morning, colleagues, the first. Għadwa tajba, kollegi. Point of order, l għannet. Signora Verge. Oui, rappel au règlement. Ija, nfakka regolament eh, fil-point of order tijaj il-kondizjonijiet li taħtom il-premju Sakharov ġi deċiż dis-sena kien skandalus għażliet politiċi rebħu fuq difiża ġenwina ta' drittijiet tal-bniedem. Ça sera la troisième fois depuis que... Din hija t-tielet darba minn meta dejna natu l-premju Sakharov jina l-wahda li qed nitkellem kontra il-mod kif id-drittijiet tal-bniedem jinsabu taħt id-dida f'Kuba dejjem il-ġiliet tad-difiża tad-drittijiet tal-bniedem kullimkien imma din t-tielet darba issa fl-aħħar 20 sena illi tajna premju il-xaħat f'Kuba u għas-senjal politiku li qed nibatu u naħseb qed jimmina il-prestiġu tal-premju Sakharov u għaldaqstant nitlobkom il-premju Sakharov ma jinnatax fil-konferenza ta' presidenti imma tivvota fuq il-kamra kollha. Colleagues, I am informed that there was an in-depth Għaluli li kienem diskussjoni twila fil-proċess fil-presidenza, fil-konferenza ta' presidenza